Kon nipreferi kikku rajt tendenza aqwa. Il-votazzjoni sif nafsinax. Issa l-EPP u il-ħodor ris u mozzjonijiet għal ħatrit fil komitat delegazzjoni ta' South Africa Jim Higgins minn flok Veronica Fontanier mbagħad fuq il-Parlament Afrikan Jim Higgins minn flok. Veronika Lope Fontanje, fil-delegazzjoni tal-Komitat Konġunta Parlamentara bil-Unjoni Ewropea u Ċili, eh, Veronika Lope Fontanje minn flok Jim Higgins, u fil-delegazzjoni DLAT, Veronika Lope Fontanje flok Jim Higgins, fil-delegazzjoni fil-relazzjoni mal-Stati Uniti Karim Zeribi, u fil- Komitat Speċjali fuq il-Kriminalità organizzata Korruzzjoni u ħasil tal-flus is-Sinjura Nicole Kill Nielsen. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet dawk il-nomini jiġu konfermati. Il-seduta l-ekka ġurnata sa' nofsinhar, grazzi ħafna sinjuri.